jiena surtik li naħa naddi l-kommenti tijak, l-menti tijak. Mela, aħna naddu għal dozzani tal-minuti tal-bira, ma' mx kommenti l-minuti